Sur Jose Durao Barroso. Pero qabel ma nibdew il-sija tal-mistoqsijiet nixtieq ninformakom li il-minuti tal-laqa tal u huma diġà disponibbli u nixtieq nismekka xi kummenti jew oġġezzjoni tal-minuti. Gider li mawx oġġezzjonijiet għalhekk il-minuti ħajkunu adottati u issa ngħaddu għal punt li misfuq l-aġenda ġifri sija ta' ħin ta' mistoqsijiet mal president tal-Kommissjoni nixtieq għal darboħra nilqa' sur Duraw Barroso